għal atti ħajġu publikati fil-minutu il-seduta. Issa naddu għall-aġenda ta' din il-ġimma. Li ġiet adottata mill-konferenza presidenti ġiet mqasma. Mandi lebda proposti għal tibdiliet għallum l-agenda li għanni l-ordni tal-ħidma tal-lum imma għall-erba war of sinar għandi għandi il-proposta. mill-Sinjura Lunicek fuq l-stabilizzazzjoni tal-Unjoni ta Ewropea ma' Kosovo u dikjerazzjoni tal-reprezentantu li dwar il-til massif sistematiku ta' minoranze reliġjużi mill-ISIS. L-ewwel Kosovo mbagħad fuq il-qtil massif minn ISIS wara eh, dikirazzjoni mill-President rappresentant oli fuq il-Ġorġja, Moldova u l-Ukrajna. Dak huwa l-ordni li qed nipproponu. Hemm xi oġġezzjonijiet mill-lieder le. Allura l-aġenda eh, għal din raġuni ġiet adottata sul Lamberts. Toujours bien? Ah ben voilà. Monsieur le Président, avant... Sur President, qabel ma ngħidu li l-aġenda ġiet approvata nixtieq nagħmel dan il-kumment li fil-konferenza tal president il ġimgħa li għaddiet aħna konna tkellimna fuq il-kwistjoni ta' Danimarka u eh, il-Komissarju preżenti hawnhekk m'għandha xejn taqsam ma' dak li huwa dej. Din is-sitwazzjoni tħassibna ħafna għaliex eh, qed jittieħdu miżuri f'dan il-pajjiż li fajnejn ħafna minna huma violazzjonijiet. Skużani, ma nista' nagħmel xejn dwar dan jgħid il-kellima l-interruzzjoni li saritlu. Stenna jekk joġbok. You want me to carry on in English no, or what? parler en français parce qu'autrement on ne peut pas vérifier. Le, tkellem bil-Franċiż għaliex inkella ma nkunux nafu jekk hemmx interpretazzjoni bl-Ingliż. Inkella nistgħu dejjem nitolbu l-interpreti biex jaqilbu mill-Inglis ħazin tiegħi għall-Inglis kif imiss. Tista' tkompli bil-Franċiż. Mella, is-sitwazzjoni fid-Danimarka tħassibna għaliex qed jittieħdu miżuri Eh, u l-adozzjoni tagħhom se ssir fis-26 ta' Jannar u dawn il-miżuri fajnejn ċert xoħut minna jitqisu bħala kontradittorji għal valuri tal-Unjoni. Aħna danna diskutejnieh fil-konferenza tal-Presidenti u ħriġna bi proċedura. Wadna li l-bira fil-axija il-Komitat Libe eh, se tisma rappresentant tal-Gvern Danis u wara dik il-laqa l-koordinaturi tal-Komitat Libe jiddeċidu jekk iva jew le il-ħin ta' hemmx bżonn ta' ħin għad-dibattitu waqt il-plenarja. Aħna għadna ma nafux jekk il-Kumitat Libe u se jisma rappresentant tal-rappresentant eh, Danis, tal-gvern Danis il-lejla. Issa, dak ma nafux jekk se jsir il-lejla, imma l-koordinaturi żgur mhumiex se jiltaqgħu il-lejla. Għallek din is-sitwazzjoni jidhir li huwa normali sur President li aħna inħallu slot fil-plenarja biex niddiskutu s-sitwazzjoni fid-Danimarka għaliex aħna għadna ma nafux jekk iva jew le l-Kumitat Libe hux se jiddeċiedi fil-, fil fil-erf tijaw jekkux jiltaqa mal-rappresentant tal-gvern danis jew le forsi Aħna se niddiskutu dan waqt il-plenarja imma dana waqt seduta ta' frar. Imma dana se jkun wara li tittieħed id-deċiżjoni mill-Gvern Danis u jiena dana għattu fil-konferenza tal-President jiena nifhem li l-Kummissjoni Ewropea tista' biss eh, titkellem fuq eh, pożizzjonijiet konfermati imma il-dan il-parlament jista' jkollu r-wol ta' min iwissi għalhekk jiena naħseb illi dibattitu għandu jsir dan il-parlament qabel il-gvern Danis u l-parlament Danis eh, jiddeċidu u mhux wara jekk ma jkunx hemm sitwazzjoni eh, kondizzjonijiet meħtieġa biex ikun hemm dan id-diskussjoni fil-libe, jiena naħseb illi għandna niddiskutu dan is-suġġett fil-plenarja, mbagħad jekk għalli jista' jkun il-libe jirnexxilu jiltaqa' u l-koordinaturi jiddeċidu u jseħ mod ieħor. Naħseb li konċar bizzejed. Sur Lamberts. Smajt illum li l-Kumitat tal-Libertajiet ċivili għandu l-intenzjoni li ma jħares li din il-kwestjoni l-lum ikkontattjajt il-President tal-Kumitat u tlabtu li laqa komitat tal-komitat laqa il-komitat tal-libertajiet ċivili għada. U jena kontent li nati eccezzjoni għal regoli normali kif jista' jkollna forsi deċiżjoni mill-kumitat eh, tkun tajba allura jew inkella ndaħluha fil-plenarja l-erba' jew l-ħamis. Naf li l-Komitat għandu ħafna affarijiet fuq l-agenda tiegħu meta ma wara d-deċiżjoni tal-Konferenza Presidenti nistlabt l sur Murajes li jilaqqa l-koordinaturi għal-menu għada jekk mhux il-Komitat kollu. President Bill nixtieq ngħidlek li eh, li tkun laqa tal-koordinaturi jew tal-kumitat mar rappresentanti tad Danimarka. Ma naħsibx li tagħmel tamen l-ebda sens li jintaqaw minna reprezentant tal-gvern Danis fuq xiex ħattu, Madana kollu jiena tkellimt mal-Prim Ministru Daniż illum u tlabt il-Prim Ministru biex jibat reprezentant xira. Sur Weber. President, jgħid l-Onorevoli Weber, jiena nixtieq nappoġġa il-proposta proċedurali tiegħek li nipermettu li kollegi li bevi ċekjaw dan, jiena fissem il-grupp tijaj nishtiq najt li meta jkonna proposta leġittima bħal din fil-livell nazjonali u hemm ħafna attivitajiet kif qed jaraw il-ħodor f'dan il-każ hemm ħafna iżjed sħana mill-dawlu tant se jkunu iżjed ta' dannu wara kollu huma l-Parlament dan li qed issegwi eh, proċedura proċedurali għandna nirrispettaw il-kollegi daniżi u għandu jiddependi fuqhom ta' kif għandhom jiddeċidu, kif jikkonsidraw eh, talbit ta' għazil. Aħna dejjem nistgħu nitħattu fuq dan eh, fil-Parlament, ma nħoss li hemm nabdu urġenza fuq dan. Grazzi ħafna, President jina nappoġġa il-proċedura li jinti għadek kemm proponejt. nishtiqni kon informazzjoni fuq dan eh, għada fil-ħodu. Sur Weber għalli mux preċedent. U li u hija legislazzjoni standard. Eh, iżjed minn hekk, hemm kwistjoni ta' valuri tal-Unjoni Ewropea involuti. Hemm dritt għall-ażilu dan fisser li man kollokx il-propieta tijak konfiskata. Il-President. Tajjeb. Għana naħseb li in ġenerali binna nitkellem ma' Sur Marajs illum biex forsi kollom laqa għada fil-ħodu. Laqa tal-Kumitat. Hemm xi xaħat li jitkellem fuq l agenda Le. Sul Morajas fuq l-agenda? Iżjed tard. Grazzi ħafna, għet il-President l-Sur Morajas. Naddu għall-ewwel punt li jmiss fuq il r-rapport ta' Sur Langen fuq il-politika ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Sul Langen. Għanrin Wer übernimmt jetzt?